Good evening, colleagues. I apologize for being late. Uh... Tajb, kollegi, niskuza ruħi li jattajt, mistaqsija ta' sinjura Krazza, numru 18, is Barnie ħaj rispondi, jek joġbuk Komissarju Barnie. Grazzi, Sor President, s-sira ta' tajba kullħat. Sor President, kien hemm illum il-Kunsill tal-Ministri tal-Finanzi fl-Lussemburgu u ġi il-oħel sejn fuq il-hedge funds u il-private equity hawnhekk qed ngħid dan għaliex dan il-proġett li huwa proġett u li se jkun proġett illi hemm bżonn bil tagħkom fuqu kien kontribuzzjoni qawwija mill-Parlament Ewropew, mir-rapporter Gozez u anka passil qudiem inklużi fil-votaħari tal-Kunsil tal nis speċjalment fuq il-pakket ta' supervizjoni li jiddimenda għafna fuq l-appoċ tal parlament Ewropew. Ovvjament issa nikkolaboraw mal-Parlament sabiex nikkonkludu dan il-ftejn fuq reglamentazzjoni tal-hedge funds u tal-private equity. U l-darba li dan huwa suġġett tal-reglamentazzjoni Ewropea u għal mill-ewwel xtaqt nirringrazzjakom għal kontribut tagħkom. L-Onorevoli Krazza, tistaqsini fuq diskussjonijiet li għaddejjin f'Basel u li ma jmorrux wis li lin mill-punti li ġasemejti kwestjoni ġa importanti ta' riforma bankarja għal daqstant hawnhekk nilqa il-kontribut eccellenti tal-Parlament Ewropew, speċjalment tal-kollega Karas. Tkellimna dwar dan ilu. U l-fejm CRD erba sabiex ikonna l-fejn bazzil tlieta fl-Ewropa. Għadna dejjin minn kriżi finanzjarja kif il-kol tafu illi hija mingħajr preċedent għadha sejra għanna dejn ta' 200-300 biljon dollaru fil-banek u din il-krizi waqqat f'reċessjoni il-, -krizi, il L-ekonomija Ewropea kellna tnaqis ta' 70 biljun euro fil-GDP Ewropew u hemm bżonn insibu stabilità fil-sistema bankarju, bżonn inħeġġu anka tkabbir u x-xogħol. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ħadu miżuri ta' urġenza mingħajr preċedenti illi għalihom kienu taħallsu ċittadini l-Kummissjoni provat għal daqstant Ta' tappoġġa 400.000 biljun dollaru tajnun u dawn il-miżuri anka ziddu id-deficit u d-dejn publikku il-kontributuri ħalsu darba. Irdu jħalsu tini darba ma naħsibx u laqas u għagġuż dan il-politika tagħna hija dik ta' prevenzjoni li għandha dejjem tkun irħas mill-kura rridu nevitaw illi l-kriżi u l-effetti diżastrużi ma jerġawx jirrepetu ruhom u dan il-prinċipju ta' prevenzjoni għandu jkun preżenti fil-politika tagħna u anke għandu jkun inkluż fil-programm Basel tlieta. Rridu prevenzjoni tal-kriżi bankarja u Naf il-kollega Ferreira għamlet xolsi f'din id-direzzjoni fil-20 f'April inkarigat lill-Kumitat ta' Bazil sabiex timplementa punti ta' Bazil nej fejn hemm sabiex kien hemm rezistenza fa' sabanek għankan anke nissaħħu l stabilta finanzjarja. Kulħadd appoġġa dan din il-mira u t ta' 20 ta' Marzu 2009 żviluppajna regoli bazil 3 fil-Kumitat ta' Basel mill-esperti tal-Komitat ta' Supervizjoni e Regolamentazzjoni ta' 27 il-suq prinċipali ta' Banek Ewropej U l komissjoni kienet attiva fis semestru membru tal-Unjoni Ewropea l-analiżi saret mill-Kumitat ta' Basel juri illi regoli ġodda jsaħħu l-stabilità finanzjarja li limitaw il-proċikliċità u jwaslu għal vantaġġi ekonomiċi u soċjali konsiderevoli għal partit interessati differenti grazzi għat naqis fil-frekwenza ta' kriżi finanzjarja u r-riski. Din ir-riforma se tkun avvantaġġ ukoll tal-kumpaniji u min jissellef imma anke kredituri gvernijiet l-SMEs ċittadini b'mod ġenerali. Ovvjament dan il-vantaġġi se ma nistawruhom mod progressiv anka fid-dawl tal-fatt li regoli l-ġodda ħajkunu introdotti mod progressiv. Ħakrem klawżoli transitorji li kienu mħabbra mill dawk li jmexxu l-banek fitna ta' settembru illi għaddew u l-istess anka ħtiġej ta' likwidità, il-regoli ta' likwidità huma sottoposti minn periodu ta' osservazzjoni sal-2015. L-Onorevoli Rodes taqsini jekk regoli l-ġodda u se waslu għal aktar fużjoni bejn banik. Dan ma kienx il-mira tal-riforma imma jekk banik ma jirnex l-omx konfermaw ma regoli l-ġodda u jispiċċaw jinaqdu bejnietom mal kompetituri u l-partners tagħhom dan iwassal għal tisħiħ fil-protezzjoni ta' kredituri u anka tal-istabilità finanzjarja. Nifhem ukoll it-tħassib tiegħek ir-regoli l-ġodda m'għandhomx imissu b'mod sproporzjonali l banik l-aktar żgħar l-istudju kwantitattiv li sar fuq l-impatt ta' Basel tlieta fuq settur bankarju wera li l-banek iż-żgħar fil-fatt ikunu lanqas mill-quta mir-regoli il ġodda meta mqabla mal-ħames 50 il-bank prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Dan grazzi anka l kapitalizzazzjoni tal-banek iż u grazzi għal model ekonomiku tar sempliċi. Il-Kummissjoni tagħti aktar importanza l kondizzjonijiet ta' gwaljanza fil-kompetizzjoni internazzjonali u naħseb li jkun ħaġa tajba jekk il-G20 ma jiftaħx iktar dibattitu importanti fuq regoli skont Basel li dawn huma l-frott ta' diskussjoni bilanċati u fit-tul l-governanza politika tal-G20 il-Financial Stability Board u ma' vantaġġ l-Europa sabiex kulħadd jimplementa Basel tlieta b'mod eh, korrett u b'mod effettiv dan għal dabġa sami risposta li kellintik. Grazzi kommissarju ta' din il-tweġiba u anka tal-tweġiba dettaljata, signora Krazza, tixtieq mistoqsi supplementari, jekk jogħġbok. 30 sekonda. Grazzi. Sir President, Iva, jiena naqbel li l-Kommissjoni tatni risposta dettaljata, l-Kommissarju tkellem fuq kull pont illi għajemtien, ħaġa mux ta' solt mna ta' kommissjoni, imma sur kommissarju forsi nista' nistaqsi mistoqsija supplementari fuq dil kwistjoni tal-likwidità fil-banek bl-implementazzjoni ta' bażi tlieta. X'taħseb li se jiġri ovvjament is su qed jiġi affettwat? Se jiġri dawn il-miżuri ħajkunu implementati b'mod gradwali jew? Jew le Jew taħseb illi se jkun xi effetti fuq il-likwidità fi żmien meta s-suq għandu tant bżonn l-appoġġ. Għandek żewġ mistoqsijiet supplementarji il-President Sur Rubik u ma tiżin eżam Sur Rubik l-ewwel. Grazzi ħafna Komissarju Barnier, jiena nixtieq nkun naf x'jistgħu jkunu l-effetti tal-Basel 2 fuq is-suq Amerikan fejn hemm ħafna banek li bħalissa qegħdin jikkompetu mal-banek li huma ikbar. Kif tista' tiżviluppa din fis-sitwazzjoni fl-Amerika wkoll? L-Amerika kif qed tħares lejn Basel tlieta u B'xini eh, għat timetable ukoll l-implementazzjoni ta' Basel 2 u Basel tlieta anke meta nżommu moħħna wkoll il-perspettiva amerikana. L-onorevoli Zemka. Grazie ħafna xtaqt nirringrazzjak, Sur Barnier, għall-informazzjoni li prezentajt inna dawn huma informazzjonijiet importanti ħafna. Joruna x'inhi s-sitwazzjoni finanzjarja fl-Ewropa għal-banek. Hija kwistjoni hija li titratta l-Kommissjoni ta' kuljum U qed naraw ċertu titjib fis-sitwazzjoni issa wkoll imma hawn il-mistoqsija tiegħi, mistoqsija qasira ħafna sur Kummissarju inti ħabbart illi fir-rebbija li ġejja l-Kummissjoni Ewropea se tagħmel proposti ġodda. Tista' tgħidilna tgħin dwar dan prinċipalment se jkun involut daw il-proposti tas-sena li ġejja. Grazzi Kummissarju. Merci, Monsieur le. Grazie, Monsieur President. Et saqsuni fuq il-likwidità u naħseb li nista' ngħid illi rajna li l-banek li kellhom likwidità eċċessiva mbagħad ma serfux l-suq interbankarju minħabba li kienu qegħdin jiġbru l-likwidità għal ħtiġijiet potenzjali tagħhom u l-problema saret għal minħabba nuqqas taftijin bejn is-saħħa biex ngħidu hekk finanzjarja tal-banek oħrajn. Jiena naħseb illi din tista' tgħinna sabiex aħna nsolvu l problema tal-likwidità finanzjarja fuq is-swieq kemm dak li għandu x'jaqsam il-ġestjoni tar-riskju tal-likwidità tal-banek u aħna nkunu għadin nsaħħu r riservi tal-likwidità tal-banek u l-proposta ta' Basel tgħid li r-ratio l-ġdid tal-patt tal-likwidità ħajkun obbligatorju mis-sena 2015 lil hinn ġifieri bekk il-banek ħajkollhom biżżejjed jinsab biex jadottaw għal jadattaw għal din il-bidla. Is-Sur Rubik, inti saqsejtni dwar Basel 2 meta Eh, inti u koll saqsejtni fuq l-implementazzjoni ta' Basel 2 vizavi l-Istati Uniti Basel 2 jaqas Basel 2 u nofs ma' implementajna ġifiri bħala ftejm interistituzzjonali ma' l-Segretarjat eh, Amerikan ma' li jena zort eh, l-Istati Uniti l-ewwel darba u ħanerġa' nżurhom il-ġimgħa d-dieħla nirġa' nitkellem dwar dan ħalli naraw li l-Istati Uniti jkunu jistgħu jimplementaw Basel 2 u Basel 2 u nofs. Il-mistoqsija tiegħek sur rubrik hija importanti ħafna minħabba li aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq impenni internazzjonali. L-Istati Uniti wkoll huma preżenti ħafna f'dan il-proċess kollu kellu. Allura ma naħsibx li tkun tista' tagħmel sens illi dawn id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod konġunt u għandhom ikunu implementati b'mod konġunt b'mod parallel u dan il-parallelizmu rrit jingħata importanza anke eh, fuq livell multilaterali u anke fuq livell ġenerali jiena nixtieq nitkellem ukoll fuq l-impatt tal-banek wara implementazzjoni ta' Basel li aħna ħan ippruvaw mingħajr improvvizzazzjoni kollna evalwazzjoni tal-impatt fuq livell makro u mikro u nużaw il-possibiltajiet kollha li aħna noħorġu b'miżuri tajbin u nafu koll li minn fuq il-timetable. Is-sur ki saqsina fuq timetable u aħna fis-sena 2011 għan ippruvaw noħorġu proposti għad direttiva illi ħajkolla l-isem ta' CRD numru 4 u dan ħajkun implementat biss wara l-evalwazzjoni tal-impatt eh, kollu li għandu jisir wara li aħna nħarsu lejn l-effetti makro u mikro u naraw ukoll x'effetti oħrajn jista' jkun hemm u wara li tkun tkellimna fuq il-supervizjoni esterna u interna u naraw li jkollna wkoll sistema ta' prevenzjoni tar-riskju u rridu nqisu wkoll il-livell transatlantiku jiena rrid nisma' x'għandu xejn l-Parlament il-partijiet internazzjonali u kollu mbagħad nieħdu deċiżjonijiet li l-iktar ikunu xirqa fil-kontest fil-rebbija tas-sena d-dieħla fuq il-testijiet leġislattivi. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. Issa naddu l-mistoqsija numru 19. Mistoqsija minnaħa ta' Enrique Guerrero Salom fuq eh, is-summit tal-Afrika u l-Unjoni Ewropea dwar is-sikurtà tal-ikel il ħajweġiba il-Kummissarju Pibalks meta jkun eh, lest li jista' jitkellem. Meta trid sur Pibalks tista' titkellem. Mikrofonu għal-Kummissarju Kjoġbu. Grazzi ħafna, Sur President, membri dan il-Parlament. Aħna nafu li kulħadd irid ikollu aċċess għall-ikel li huwa nutrittiv, din hija parti mill-kooperazzjoni li hija importanti ħafna. Importanti wkoll illi bħala l-ewwel minn tmien għanijiet tal-iżvilupp tal-millenju li nilqu dawn l-għanijiet sas sena 2015. Is-sigurtà tal-ikel ukoll ħadd tibqa' priorità l-Unjoni Ewropea fir-relazzjonijiet mal-Afrika fejn ħafna pajjiżi li ħajkunu eh, li ħajkunu għadin li dawn miktar 70 fil-mija tal-popolazzjoni li għadin jiexu f'żoni rurali u iktar mid fil-mija tal-agrikoltura qiegħda ssir minn bdiewa li għandhom li iżgħar ħafna dan għandu jkun parti mill-pjantazzjoni u l-sobija dwar l-MDG saħna fil-fatt ħan proponu li din ħatibqa eh, zona ta' priorità anke għall-pjantazzjoni li jmiss li qed ikun abbozzat mfassal bħalissa aħna wkoll ħaniskuraw li dawn l-aspetti kollha li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà tal-prodotti tal-ikel eh, bħal riċerka u integrazzjoni reġjonali wkoll jitqisu jingħataw relevanza wkoll f'dan il-pjantazzjoni. L-Unjoni Ewropea passa tifoka ħafna fuq is-sigurtà tal-prodotti tal-ikel u l-mexxejja Afrikani taw ħafna importanza għall sigurtà tal-ikel u għana eh, nafu illi dan għandu jkun għandu jkun hemm qafas lokali għall azzjoni f'dan il-qasam aħna nkomplu nappoġġawha. U kif qedtilkom jiena naħseb li għandna mekanizmu biżżejjed sabiex aħna fil-fatt naraw li konna provvista tal liker eh, nutrittiva ma naħsibx li huwa meħtieġ li jkollna wkoll eh, introduzzjoni ta' provviżjoni ġdida minħabba li kif qedtilkom aħna nafu illi dan huwa diġà kopert bis-sħubija dwar il-qasam tal-MDGs u anke dwar suġġetti oħrajn. Grazzi ħafna s-sassur Salom Kjoġ. Grazzi ħafna ta' dik it-tweġiba. Aziz Kummissarju, dwar l-Afrika ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika jiena nixtieq insaqsik jekk tista' tina aktar informazzjoni dwar it-tip ta' dibattitu illi kien hemm fil laqgħa ta' livell li li seħħet fi New York dwar l-anijiet ta' żvilupp tal-millenju dwar dawk l-anijiet propju illi jkopru l ħtiġa tas sigurtà tal profista tal-ikel. Jiena naf illi l-tiġa hija illi aħna nikkoordinaw kemm jista' jkun il-ġlida kontra il-ġuħ. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, madwar sena ilu ġifiri fawsta sena 2009, fil-Kummissjoni rajna li kienem introduzzjoni ta' mekkanizmu flessibbli għal pajjiżi l-iktar f'diffikultà bilan li nappoġġaw l-iktar pajjiżi medda eh, mill-ġuħ minħabba l-kriżi ekonomika fis-sena 2010 aħna għamilna evalwazzjoni ta' dan il-programm li kien implementat dawn il-flejes li kienu vestiti f'dan il-programm waslu għal xi riżultati tajbin jiena naħseb li dawn kien speċifikament maħsub għal dawk il-bdiewa li għandhom illi iżar li għandhom jieħdu ssib li jkun hemm provvista tal-ikel anke f'perjodu eh, meta nħarsu l-bot. Issa s-sur ta' rebella, Grazzi ħafna anke fil-kontest ta' ċifri li semmilna l-kollega Guerrero Rossalon nafu li fil-Afrika tas Sab-Sahara hemm ħafna mill-popolazzjoni madwar 30% li batu minħabba l-problema tal-ġuħ u ħafna l-produzzjoni agrikola żdied bi 2.6%. Ġifieri mhux ħafna iżda aħna hemm bżonn illi naraw pereżempju illi minkejja li l produzzjoni tal-qoton hija produzzjoni l-iktar popolari fil-Burkina Faso, xorta waħda hemm ħafna nies li qed imutu bil-ġuħ. Forsi nistgħu naraw jekk nistgħu xinfasslu aħjar politika tagħna f'dawn ir-reġuni. Grazzi ħafna, Kummissarju Kirchbock. Grazzi ħafna, eżis eh, onorevoli, jina Nixtieq ngħidilkom li r-riżultat prinċipali ta' dan is-summit kien ftim ċar bejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u dawk żviluppati, illi nappoġġaw lil dawn ir-reġjuni fuq 15 il-MDG. Naqsu il-faqar bin-nofs u anke nżidu l-provvista tal-ikel. Ġifieri kif tistgħu taraw ħafna miżuri li ħajkunu implementati sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta' żvilupp tal-millenju. Issa dwar mistoqsija l-oħra aħna nafu li kien hemm żewġ faċilitajiet li jindirizzaw l-iktar nies li huma fil-bżonn aħna kellna dan il-fond tal-faċilitajiet tal-ikel li kellu li kien maħsub li appoġġa l-iktar bdiewa li għandhom li isar li għandhom produzzjoni pjuttost limitata ta' ikel. U f'ħafna pajjiżi dan huwa marbut mal-professa tal-ikel, però ħafna drabi l-problema hija li Din hija sempliċement miżura u nafu li fil-perjodu ta' kriżi din kienet problema u kif eh, saqsa s-sur tal-appella ħana nafu li l-provvista tal-ikken hija problema u aħna din nistgħu nipproponuha bħala waħda mill-loqsma li nistgħu naħdmu fuqha aħna nafu li jista' jkun esperjenza pożittiva, nafu xirridu nagħmlu u aħna rridu naħdmu wkoll għabbażi tal-istrutturi agrikoli illi għatana fl-Afrika. Grazzi. Grazzi ħafna Kummissarju, grazzi l-kollegu wkoll nistgħu ngħaddu issa għal mistoqsija numru 20. Mistoqsija għana tas sur Tarabella dwar l-applikazzjoni ta' drittijiet tal-passiġġieri bl-ajru bil-ferrovija. ma xar mistoqsijiet dan il-grupp fil-fat ta' mistoqsijiet. Una til-parir l-kollegi li għedin jisimaw fl-uffiċju li għanna nissabu xej ta' pressjoni li fil-fat nisimaw tweġiba għal mistoqsijiet mit-22 l-en. Ġifiri, ħanibdew issa? bil-mistoqsijiet lis sur Kallas, kjoċ bok Sur Kallas. Sur President, membri onorevoli, skont ir regolament numru 261 ta' sena 2004 u 1371 2007 nafu illi anke dwar id-drittijiet tal- dawn il-persuni li vjaġġaw bl-ajru bil-ferrovija dawn qegħdin jiggarantixxu drittijiet minimi għall passiġġieri u l-applikazzjoni kif suppost għal dawn id-drittijiet hija għandha tkun iskurat wkoll fuq livell tal-Istati Membri dawn il-miżuri raġonevoli kellhom ikunu implementati ħalli naraw li d-drittijiet ta' passiġġieri jkunu rispettati fis-sieq. Aħna rridu niskuraw ukoll li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun skurata u implementata mill-Istati Membri. Parti minn hekk ukoll l-awtoritajiet ta' konformità tal-implementazzjoni għandhom ir-responsabilità illi jirrapportaw f'każ ta' problemi. Iżda huma jridu jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn stati membri u l-Unjoni Ewropea. Aħna nafu li l-Kummissjoni provat tagħmel dak kollu li tista' sabiex tiżgura li skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill straordinarju fl-erba ta' Mejju 2010 li daw id-drittijiet tal-passiġġieri jkunu forzati f'bliktar mod armonizzat kullimkien fl-Ewropa sabiex nilqu il-antana l-Kummissjoni wkoll applikat linji gwida u kellna kuntatt ukoll mill-qrib ħafna magħhom. Grazzi ħafna. Skużawni, natajt informazzjoni ħażina lill-Kamra. Aħna fil-fatt din nippruvaw nisimgħu lill-tweġibiet minn ħadd tliet kummissarji. Nagħtu 10 minuta lil kull kummissarju madwar erba' mistoqsijiet, ġifieri nittama li naslu sa mistoqsija tas Sur Higgins, ġifieri mistoqsija numru 23. Sur Tarabella Kjoġbok. Sur President, grazzi, jena nifhem dak li qed jgħid il-Kummissjoni, ġifieri l-adozzjoni tar regolamenti dwar id-drittijiet elementari tal-passiġġier bl-ajru bil-ferrovija taw leġittimità lil tamit tal-passiġġieri li huma fil-verità ħajsibu soluzzjoni għall problemi tagħhom u jkunu diżappuntati meta jaraw li ħafna mit-talbit li huma jagħmlu pereżempju ħafna nies għamlu talbit minħabba pereżempju eh, il-fatt li kien zbraffa l-vulkan fl-Iżlanda u nafu li fil-fatt aħna ma kienx hemm tweġibit li xtaqu fil-fatt dawn il-passiġġi. Ma rċifux tweġibit li xtaqu aħna u korrejna l-misna 2006 li la u ma kinux qed jkunu posti l-ebda tip ta' pieni fuq il kumpanija tal-ajru dawn mhux qed isolvu l-problemi tal-passiġġieri laqqas. Grazzi ħafna il-kellim li miss sur kosa. Grazzi ħafna dwar il-mezzi differenti ta' trasport. Jiena nixtieq eh, nsaqsik x'tip ta' pjanijiet għandha l-Kummissjoni illi tgħid illi mezzi differenti ta' trasport għandhom ikollhom eh, implementazzjoni uniformi ta' drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Is-sitwazzjoni illi kellna meta sbruffa l-vulkan wera illi kien hemm xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li ma kellhom l-ebda alternattiva mill-ajru, ma kellhom l-ebda rabta oħra, pereżempju bil-ferrovija jew hekk. Is-sitwazzjoni taħseb li għagġret ix-xogħlijiet fuq eh, il-proġett ta' Rail Baltica kjoġba kummissarju. L-ewwel nett dwar l-esperjenza li aħna kellna fil-kriżi li kellna dan l-aħħar u l-drittijiet tal-passiġġieri. Aħna nafu li il-passiġġieri ġabruhom b'mod raġunevoli u ħafna drabi dawn il-problemi kienu eh, solvuti naturalment dejjem ikun hemm iktar talbiet u iktar problemi, però ħadd ma jitkellem ukoll fuq il pieni imposti fuq il-kumpaniji tal-ajru u fuq il-kumpens neċessarju. Safejna jien dawn it-talbiet illi ma kinux solvuti bl-aħjar mod, aħna qegħdin b'kuntatt, però xorta waħda din tibqa' responsabilità tal- eh, awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi nazzjonali, ġifiri eh, aħna din nippruvaw nagħmlu kemm jista' jkun kooperazzjoni magħhom iżda ma nistgħux nagħmlu ħafna iktar minn hekk. Aħna nafu wkoll li qegħdin nippruvaw ukoll naħdmu sa 30 ta' novembru dwar abbozz ġdid u diġà għandna leġislazzjoni wkoll li qed tkopri d-drittijiet tal-passiġġieri bil-ferrovija u iva dwar passiġġieri bl-ajru aħna din nippruvaw għal iktar armonizzazzjoni u dwar Rail Baltica jieħa nipprova nagħmel minn dak kollu li nista' sabiex niżviluppaw iktar il-proġett ta' Air Baltica u nittama nistgħu nserħu rasna mill-kooperazzjoni li jista' jkollna magħkom ħalli dan il-proġett ikun wieħed ta' suċċess grazzi. Thank you very much indeed. We now come to question 21 by Mrs. Harkin. Grazzi ħafna Francesca Signora Harkin. Kummissarju Kjoġu tispiċa bil-mistoqsija ta' Signora Harkin. Sur President, membri onorevoli, Is-sitwazzjoni nella għandna bħalissa li wara l-votazzjoni ta' 16 ta' Ġunju il-votazzjoni fil-fatt deċiżjoni kienet miċħuda minnaħat tal-Parlament u aħna deċidejna li nirtiraw il-proposta minħabba li d-direttiva issa qiegħda tkopri wkoll self il-driver self-employed u rridu naraw aħna kif nimplementaw u kif ħanarmonizzaw ir-regoli tal-self-employed. il-Kummissjoni għandha tiddeċidi wkoll fuq eh, li għandha tittieħed malli aħna narżaw it-tweġibiet li rċivejna. Grazzi ħafna Sinja Harkin kjoġba. Grazzi ħafna ta' tweġiba tiegħek jiena kont naħseb sur kummissarju jekk għandek xi proposti li inti forsi qed tipproponi lill-Istati Membri ħalli bekk aħna naraw kif aħna ħanamlu ġestjoni tal- ta' dawn il-ħaddiema, speċjalment meta huma ilhom eh, jaħdmu fuq eh, il- fuq ix-xogħol tagħhom anke jaħlu pereżempju ħin fit-tindif tal-vettura tagħhom. Iva, aħna nafu li dawn il-linji gwida huma eh, biċċa xogħol pjuttost komplikat u aħna rridu niddiskutu mal-Istati membri nafu li fuq il-livell legali id-dispożizzjoni ta' dawn id-direttiva issa huma fil-fatt daħlu fis-seħħ u għandhom ikunu implementati, però il-fatt li aħna rridu nagħtu l-linji gwida aħna għadna qegħdin analizzaw it-tweġibiet u mbagħad naraw għax nistgħu nagħmlu. And we now move to question 22 by I'm sorry, question 23. Naddu għal-mistoqsija numru 22 nata Jorgos Komotsakos u mistoqsija 23 dwar il-miżuri ta' sigurtà fit-toroq. Jekk jogħġbok sur Kummissar. Mr. President, membri onorevoli, l-Kummissjoni taqbel li hemm ħafna ħafna nies li qed jitilfu ħajjithom fuq it-toroq u dan in-numru għadu eh, oli ħafna fis-sena 2000 Dissa kellna madwar 35,000 persuna li tilfu ħajjithom fit-toroq tagħna dan huwa numru li jista' jikkorrispondi għall popolazzjoni ta' xi raħalż ċkejken. Jiena naf li fil il-proġett li l pjan li aħna kellna sena 2008-2009 ma wassalx għal-mobilizzazzjoni tal-partijiet kollha Aħna nafu illi kien hemm madwar seba sa telef ħajiet illi aħna nixxinna salvaw grazzi għal dan il-pjan sadwar il-traġedja u l-fatt li evitajna ħafna u ġieħ U switzer qalb għal raba din u kol għasbis nistaw nikalkulawa. Aħna minnaħat tal-Komissjoni ħankomplu għaddejjin b'dan il-lan illi nipruvaw il-naqsu il-kazijiet tamwiet fit-toroq tagħna. U f'din is-sena aħna qegħdin naraw li hemm bżonn li jkollna ħafna iktar effiċenza fil-politika. U bekk hemm bżonn li jkun hemm ħafna iktar impenn politiku u eh, dawn din l-implementazzjoni tal-miżuri li aħna qegħdin neħdu fuq livell Ewropew għandhom ikunu implementati wkoll fil-kuntest ta' strateġija sigurta tat-toroq aħna rridu naraw ukoll kif nistgħu ntejbu sikurtà tal-sewwieqa eh, tal-muturi kif ukoll naraw li l-użu ta' teknoloġija avvanzata tista' tgħinna issa dwar il-prevenzjoni tal-inċidenti ta' traffiku li fihom ikunu involuti tfal speċjalment tal kun hemm privates li jittrasportaw it-tfal aħna nafu illi qegħdin nippruvaw innaqsu b'70% l-imwiet ta' tfal fuq it-toroq li huma nqas minn 15-il sena aħna din nipruvaw nipproteġu b'mod partikolari l-tfal li huma utent kemm eh, pjuttost eh, vulnerabbli. Grazzi ħafna γιατί κύριε Επίτροπε κάθε μέρα εκατο... Minjoni ta' nis imarru l-iskola u jirġaw l-ura id-dar kull-jum. Vetturi li ma' jisa bħala vaniet tal-iskola. Irżu għallura noqogħdu attenti li konna speċifikazzjonijiet stretti u checks eh, eh, iktar tajbin biex naraw li dawn l-standards dawn il-vetturi ikunu mizmuma sew. Naħseb li l-Kummissjoni għandha tana toħroġ bil inizjattiva f'dan ir-rigward jiena naħseb li din ser tkun meqjusa bħala xi ħaġa pożittiva mill-opinjoni pubblika jekk issir għaliex qed nitkellmu dwar eh, grupp sensittivu u vulnerabbli ħafna fil-popolazzjoni tagħna. Grazzi President. Jiena ma naqbilx mal-Kummissjoni li l-affarijiet huma sodisfaċenti għal eh, kif huwa ammetta 35,000 eh, persuna mietu fl-2009 din kena 15.000 mwiet iktar oli, iktar mill-li jisat il-kommissjoni għallura. Issa, jekk mm, irridu irridu naraw x'ħan għamlu għaliex l-istrateġija tagħna mhijiex qiegħda taħdem bħalissa. Issa ngħaddu għas-Sinjura Tikaw. Grazzi, President, Kommissarju, minħabba il-fat li jiena li kien hemm 35,000 vittma fit-toroq Ewropej, dan ifisser li kull sena Villaġġ żgħar jisparixxi minn fuq eh, wiċċ id-dinja minħabba dawn l-inċidenti 50% ta' dawn il-vitmi huma persuni li jisu u roti jew inkella nies mixjin fit-toroq. Għal f'dan l-isfond jiena naħseb li rridu nħarġu li studenti tagħna li tfal fl-iskola u n-mom dwar is-sigurtà biex bekk kulħadd ikun imħarreġ biżejjed. Sinjora Harkin, domanda speċifika għal kummissarju dwar il-vanijiet tal-iskola. Kummissjoni tista' tassigura li għandu jkun hemm tifel jew tifla waħda biss fuq kull siġġu tal-ġovan tal-iskola u li tfal għandhom dejjem jilbsu il-seatbelts. Grazzi ħafna jgħid il-Kummissarju fir rigward il-bassi sul-vanijiet tal-iskola ħna eh, regoli stretti ħafna dwarhom u mod partikolari dawk li jiġu intużati mit-tfal għall-iskola. Jiena ma kellix l-ebda tħassib partikolari eh, ta' problemi b'dawn il-vanijiet jew l-basis tal-iskola. Ovvjament aħna ser insegwu s-sitwazzjoni u fil-rigward tal-aħħar domanda tagħkom li nsegwu regoli stretti ħafna biex dawn għaliex dawn għandhom it-tfal għandhom ikollhom post wieħed kull wieħed fil-vannijiet fil u li wkoll eh, ikollhom seat belts għal kull seat ġolvan. Ovvjament tista' tajt li mietu 35,000 persuna fit-toroq tagħna sena l-oħra Però ma nemmenx li il-pjan ta' uh, azzjoni kien ta' falliment għaliex salvajna 40% tan nies ġifiri kien 40% inqas eh, incidenti. Mm, f'pajjiżi erba darbiet inqas eh, incidenti mis-snin ta' qabel. Għal daqstant pjanijiet tagħna kienu tajbin. Qabel is-sajf aħna dottajna linji gwida ta' politika li kienu tajbin ħafna fi rigward ta' sigurtà tal tal fuq it-toro u l-istessan kellhom l-istessan li naqsu l-ammont ta' inċidenti fit-toroq bin-nofs. Hemm ħafna mezzi biex nistgħu niksbu din niksbu dawn l-affarijiet kollha, fosthom hemm it-taħriġ, it-taħriġ tal-iktar persuni vulnerabbli u l-iktar vulnerabli huma l-anzjani eh, dawk li jisu r-roti fit-toroq, dawk li u l-muturi u kol nis eh, mxin fi fit-toroq. Naddu għad domanda 24 mis Palakis l-eċċess ta' trasport fil-Bahar Baltiku. question It's question 24. 24, right. It's, uh, probably numbers are a little... Domanda 24. Jiet president jider l-numri huma differenti dokumenti il-Kummissarju. Jiena ser nispondi għal domanda tas Sur Paleċkis. fir gwar ta' trasport marittimu fil-Bahar Baltiku żdied mod sinifikanti fl-aħħar snin fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea għandha waħda mill-aħjar eh, l-aħjar qafas regolatorju eh, f'dan ir-rigward fid-dinja il-pakket ta' sigurtà marittima adottata mill-Kunsill fl-2009 huwa kien ta' titjib kbira traffiku fuq il-baħar, tkopri l-ibra kollha madwar l-Ewropa u tintroduċi sezzjonijiet stretti fuq il-vapuri u wkoll iż-żur portijiet magħrufa bħala l-Port State Control din tinkol tassigura li hemm iktar sigurta u standards għal vapuri. Kummissjoni taħdem mal eh, pajjiżi Baltiċi kollha biex tassigura dawn il-missuri jiġu implementati. L-Aġenzija Marittima Ewropea wkoll tagħti l-appoġġ tagħha. L-EMSA s'issa eh, kienet qed tagħmel supervizjoni fil-Baltiku Biex nassiguraw li regoli ta' sigurtà jiġu applikati b'mod koerenti fil-Baltiku, il-Kummissjoni tagħmel dialogu tajjeb mal-Federazzjoni Russa. Kien hemm ukoll proġett pilota mal-Amministrazzjoni Russa fir-rigward tal-traffiku marittimu. Riċentament għaddiet adottata strateġija ġdida għas-sigurtà u s-sikurezza. Ukoll jiena nixtieq nirrispondi għal din il-proposta interessanti ħafna biex naqsu il-trasport marittimu fil-Bahar Baltiku. Iżda nixtieq ngħid li restrizzjonijiet uh, fuq il-trasport marittimu għandhom jiġu konsidrati bir ħafna. Uh, rridu nieħdu in konsiderazzjoni ġiet tarib ħra u konvenzjonijiet internazzjonali oħra l-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima diġà qiset il-Baltiku bħala żona sensittiva ħafna u jrid ikun hemm rekwiżiti biex innaqsu kemm jista' jkun l-inċidenti u nipproteġu wkoll l-ambjent marittimu. Nixtieq ukoll ngħid li trasport marittimu huwa mod favur l-ambjent ħafna mod tat-trasport favur l-ambjent hemm il-potenzjal ukoll li nippromovu Eh, mezzi oħrajn biktar eh, emissjonijiet għal daqstan tirnoqdu attenti, grazzi. Grazzi sur Paleċki, sekk joħġbok. Grazzi, sur President, Kummissarju, ta' risposta dettaljata tijak u jena kontent li inti semmejt il-kooperazzjoni ma' Russja. Jena nemmen li fir rigward tal-standards għal-vapuri għal titjib ambjentali li ma pajjiżi fl-opinjoni tiegħek huma fuq qudiem net f'dan il-qasam u li ma mihomx daqshekk tajbin. Grazzi. Il-Kummissarju U għad Huwa diffiċli ħafna li Turi differenta u jiena m'għandi l-ebda evidenza biex ngħid li ma u aħjar mill ħar. Mod ġenerali il-pajjiżi tal-Baħar Baltiku huma dejjem sensittivi ħafna fuq kwistjonijiet ambjentali u marittimi. Aħna nafu li l-pajjiżi nordiċi bdew deċiżjoni speċjali fejn lan kien li jonqos il-kubrit fl-emissjonijiet tal-vapuri għalla stantina ma nistax ngħidilkom eżattament li ma kienu l-pajjiżi li Grazzi jgħid il-President, inti kummissarju model għaliex ir-risposti tiegħek huma tajbin ħafna huma fil-qosor. Issa naddu għassur Ċullos, il-Kummissarju Ċullos. risposta konġunta għal domandi 31 sa 35. Meta l-Kummissarju jkun lest, jekk joġbok, jekk jista' jibda.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 produzzjoni tagħhom. Lan kien li jiġu stabiliti uh, pagamenti diretti u dan din l-għajnuna hija differenti minn stat membru għal ieħor ukoll bejn ir-reġuni u l-tipi eh, differenti ta' agrikoltura. L-Unjoni Ewropea bitnax l-istat membru ġifieri l-aħħar 12 li daħlu fl-Unjoni Ewropea qegħdin jagħmlu phasing in ta' dawn il-pagamenti diretti. Fl-Unjoni Ewropea ta' 10 ser jilħu U l-aħħar żewġ pajjiż il-Bulgarija u r-Rumanija ser jipprogressaw u ser jibdew jimplementaw dawn il-pagamenti diretti fl-2016 u ma bdew fuq livell ta' 25% b'dawn il-pagamenti fl-2007. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kollha ġifiri 12 il-ġodda għandhom il-possibilità li għamlu supplementi ta' direct payments bis sussidji nazzjonali u blimiti definiti ħafna kif ġew definiti mir regolamentazzjoni u mit-trattat ta' tħul. Waqt il-health check ta' CAP tal-2008 għal-riforma tal-2003 ta' CAP il-Kommissjoni kommettit ruħa li teżamina l-possibilità għal sistema ta' pagamenti diretti b'mod partikolari fil-igwal ta' livelli differenti ta' pagamenti bejn l-Istati membri. Għal wara l-2013 il-Kummissjoni ser ta' studja u ta' sessja l-opzjonijiet differenti li hemm għal riforma tal-sistema ta' pagamenti diretti u kol it-qassim taħħa mod partikolari biex tkun tista' tistabbilixxi bilanċ ġust bejn l-Istati membri u bejn eh, bdiewa differenti, tip ta' bdiewa differenti u dan huwa l-ofol tal-futur tal-kap. Però hemm xi domandi fir-rigward tal-kriterji u l-mezzi li jistgħu jiġu intużati biex nistabbilixxu li jkun hemm appoġġ iktar bilanċjat fir-rigward ta' distribuzzjoni futura ta' din l-għajnuna l-istati membri hija li naraw kif ser naddu mill-sitwazzjoni preżenti għal futur Eh, ta' distribuzzjoni futura iktar ġusta minkejja t-tibdiliet u fl li jistaw jkollhom impatt ekonomiku kbir ħafna f'ċertu reġjuni. Il-kep ta' wara l-2013 ser ikollha tiffaċċja bosta sfidi ambjentali b'mod partikolari degradazzjoni tal-ħamrija ġewwa l-Ewropa li hija ta' problema kbira ħafna li qed tiġi iktar qed isir iktar gravi minħabba il-bidla fil-klima. Il-biodiversità wkoll hija ta' priorità kbira ħafna għal maniġjar sostenibbli ta' riżorsi fi dan l-istrateġija tal-2020 lan huwa li nistabilixxu dan sal-2010 ma ntlaħaqx iżda il-CAP għamlet kontribut importanti ħafna xarta waħda. Il-CAP tappoġġa l-manager sostenibli tal-ħamrija permezz ta' pagamenti diretti u tappoġġa prassi ambjentali tajbin mod partikolari fir rigward tal-reġuni tal-ħamrija, u kol permezz ta' miżuri speċifiċi tal-iżvilupp rurali, mod partikolari għal miżuri agriambientali li jmorru li l il kondizjonijiet bażiċi stabiliti taħt kondizjonijiet ambientali tajbin. Biex nassiguraw li jkun hemm maniġjar tajjeb tal-ħamrija u kol biex inżommu eh, materja organika l-Kummissjoni fl-2006 prezentat dirett afas. uh, ta', dir ta direttiva biex tidentifika l-anijiet tal-erozjoni u kol biex tipprova tagħmel xi ħaġa dwar din il-kwistjoni. Fir-rigward tal-biodiversità, il-CAP issa tirreferi għal fatt li hi e, tkun konformi għad direttivi oħrajn bħal dik tal-lasafar u dik ambjentali jista' jkun hemm penalmitajiet għal min ma jsegwix dawn ir-regoli u mod partikolari ta' żvilupp rurali natura għalfejn u pagamenti agri-ambientali. Għal CAP wara l-2013 il-Kummissjoni hija konxja li hemm skala kbira, sfidi ambjentali fuq skala kbira ħafna u analizzaw għani opzjonijiet differenti li jinvolvu involviment integrat ta' kwistjonijiet ambjentali fil-kwistjonijiet kollha ta' CAP fl-ewwel u tieni pilastru. Ukoll qed nanalizzaw possibilità għal eh, CAP ta' wara l-2013 qed naħdmu fuq dina bħalissa u f'Novembru tal-2010 aħna ser nippreżentaw komunikat dan ser ikun waqt il-Kunsil tal-Kultura fi 17 ta' Novembru. Is-Sur Papa Stamkos. Kajxto Grazie ħafna Kommissarju. Jena ċert illi tista tara differenzi li jeżistu bejn il pajjiżi differenti membri tal-Unjoni Ewropea. Għal dak l-għandu xjaqsam il-skop il-daqs ta' tal-irtizet u anka l-dak xaqsam il zoni anqas vantaġġati u anka żoni sensittivi. Għal-naqstant, jena inħoss illi mannix nistabilixxu appoċ għal kull etru, appoċ li kun standard għal kulħadd. Inti sur kommissarju ħatuża kriterji objettivi sabiex tistabilixxi dak li ħallas fajnuna diretta, grazzi. Sur Komissarju, grazzi ħafna tar risposta li tajtna fuq il-ħamrija, però xtaqt mistoqsija supplementari. Fil-reġun Mediterranju kawza importanti hija dak nxaqsam id-nirin li jiġu minn eh, art li ma tinħadimx Ma tħoss li forsi huwa ġust li nibdlu l-modalitajiet tal-lajnuna u nintroduċu anka premiums eh, għal kompaniji, kompaniji agrikoli illi jimpenjaw ruħom sabiex iżommu eh, proċessi illi huma aktar ekoloġiċi u koll li iwaqfu illi kunem nirin f'żoni rurali. Grazzi. Grazzi, signora Nenski. Gospodin Komissar, Grazie ħafna, Sur Kommissarju, grazzi tal-risposta dettaljata, mistoqsijiet, kifat il-Bulgarija u Rumanija inaqdu mal-Unjoni Ewropea eh, kienu l-aħħar żewġ pajjiżi fil-fatt huma intitolati perċentwal u wisq mis-sussidi disponibli għal pajjiżi bħal Ġermanja u Franza intijat li s-sussidji ħajsiru ugwali biss wara l-2016. Din mhix ħaġa ġusta l pajjiżi li għadhom jingħaqdu jeddet ix-xogħol tas settur agrikolu. Ma taħsibx li dawn il-fatturi għandhom jiġu konsidrati fid-dawl ta' sta' situazzjoni ta' daw iż-żewġ pajjiżi, grazzi. Il-kelma li miss mhux qegħdinha jekk tista' tirrispondi sur kummissarju tista' tagħmel dan issa. Allora, għala premier question, Monsieur eh, Papa Papastamkos. Fuq l-ewwel mistoqsija tas-Sur Papastamkos Iva, hemm differenzi bej l-istati membri, hemm differenzi bej reġuni, kif ukoll kategoriji differenti. Tabidi għal stantat eh, għal darba tnejt li li fl-opinjoni tiegħi mhix kwistjoni ta' rata ugwali u ħlasijiet għal ruf f'daw il-kategoriji kollha. Mhijiex is-soluzzjoni fl-opinjoni tiegħi mhix din is-soluzzjoni. Fuq referenzi storiċi kalkulajna sussidji skont produzzjoni ta' 10-15-20 sen ilu. Irridu inneħħu din is-sistema minn flok daħlu kriterji oġġettivi. Madana kollu rridu wkoll nifukaw fuq se jkunu l-effetti jekk dan il-bilanċ mill-ġdid fuq medda medjata ta' żmien u medda medja ta' żmien sabiex dawk li l-aktar huma affettwati jiġu mejjuna f'din it-tranzizzjoni. L-intenzjoni tiegħi hi li nissuġġerixxi ċertu kriterju oġġettivi li jistgħu jiġu abbinati mal-sitwazzjoni inizjali sabiex f'għar mill-aħħar ikonna perjodu ta' tranzizzjoni illi fih kulħadd ikun jista' jagħmel it-tibdil meħtieġ. Fuq l-intervent ta' Javier dawn huma kwistjonijiet li jistgħu jiġu meħuda taħt it-tieni pilastru u l-programmi għal żvilupp rurali u l-idea hi li nżommu dawn il-miżuri f'postom u li dawn il-miżuri appuntu jikkonsidraw ir-realtà tar reġun Inti semmejt żoni fejn uh, ċertu t-eddita tal-ħamrija u hemm in-nirien u ċertu stati membri jkunu jistgħu jużaw regolamenti li jipproġettaw ukoll miżuri l wara l-2013 ukoll jinkludu miżuri ambientali u għal stant aħna nħossu l-flessibilta hija utli ħafna tippermettilek illi tikseb għanijiet strateġiċi u li jkollok management ambientali kif suppost u ċertu stati membri jużaw għodda speċifika li taqqa taħt it-tini pilastru. Naħseb li dinja xi ħaġa nistgħu ninkludu fil konċetta ta' flessibilità li nofru lill stati membri. Issa fuq Rumanija u Bulgarija Waqt il-negozjati għal sobija ta' daw żewġ pajjiżi kien hemm sitwazzjoni ta' phasing in, Zieda progressiva ta' jinuna illi kienet miktuba fil-trattati. Fl-2008 waqt il- health check ta' CAP għadna li wara li 2013 meta niġu għal riforma għan ikkonsidraw din l-idea ta' bilanċ ħlasijiet. U forsi nħaffu għaw kol. Din hija kwestjoni li rridu nikkonsidraw, rridu nsibu soluzzjoni sensibli minn perspettiva budgetarja sabiex nkun nistgħu nħaffu aktar dal-proċess. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-mistoqsija li jmiss huwa mis-Sinjura Kadenbach, mistoqsija numru 36. Għandek risposta, Sur Kummissarju. Sinjura Kadenbach, fuq mistoqsija 36. Jek jożbok. Il-Kommissjoni taf l-applikazzjoni tal-kondizjonalità mill-Istati membri tista' titjib kif ukoll intqal mir-rapport eh, tal-2008. Madana kollu, staqt nisħaq fuq il-fatt illi l-analiżi mill-qorti tal-awdituri fir-rapport kien ibbażat fuq periodu ta' tentejn wara l-introduzzjoni ta' pratika fil-bidja li hija sostenibbli. Fl-ewwel sena ta' cross compliance fil-2005 wassal għal numru ta' inizjattivi li kellhom lan li jgħinu l-Istati membri minnaħa u jgħinu l-Istati membri sabiex jirrispettaw u jobdu l-obbligi legali. U għajnuna mill kummissjoni kienet tinvolvi dibattiti u korrespondenza elaborata fuq dawn il kustjoni speċifiċi u diskussjoni fuq regolamenti seħħew fil-taħt f'kontest tal-grupp ta' esperti marbut ma' cross compliance u kondizjonijiet u diskussjonijiet fuq kontroll u koll eh, ġew stabiliti f'ċaċertu working groups. Għanna dokumenti, dokumenti lejn l-Stati membri sabiex jadekwaw il-sistema taħħom fil-livell nazzjonali. Wara dan fuq l-obligi legali tal-Stati membri dawn jiġu analizzati skont informazzjoni li rritu l-Stati membri u anka grazzi għal-audit Inglisi fil-Stati membri. Meta naraw fija fil-verifika l-ikun hemm tibdil fl-ispejjeż tal-Istati Membri in kwistjoni jekk jiġi identifikat riskju għal fond agrikolo dan li ġara fil-passat u palissa dejjin seri ta' proċeduri anka fil prezent Il-Kommissjoni hija konvinta illi dawn l-inizjattivi kollha waslu għal titjib fil-ħidma tas sistema ta' kondizjonalità. Mod partikolari wara il-punti li għajmet ordi tal-auditori fil-rapport, il-sorzi fil-settur se jkun hemm segwit għalihom għaliex il-Kummissjoni tifok anka fuq il-ħidma tajba ta' din is-sistema, element importanti ta' CAP. Grazzi. Thank you. Now. Grazzi ħafna, Sinjura Kadenbach. Grazzi ħafna, kommissarju tal-Tweġiba jiena xtaqt nsaqsi mistoqsija oħra żgħira supplementari dwar il-cross compliance u l-Università li semmet jiena naħseb naf li jekk ikun hemm agrikoltura aktar effiċjenti nistgħu naraw li naqsu iktar il-faqar u dan m'għandux ikun biss xogħol tal-Kummissarju tal-Ambjent. Sur Kummissarju jiena nixtieq nsaqsik mistoqsija konkreta lilek inti x'ħadd tagħmel ħalli bekk tara illi dawk li qed ikunu affettwati minn dawk il-politika minn dik il-politika li aħna qegħdin nimplementaw dak li għandu x'aqsam l-agrikoltura li naraw illi bekk aħna nkunu qegħdin nipproteġu l-biodiversità kif ukoll l-ekosistemi li huma marbuta. Grazzi. I'm going to take Mrs. McGuinness has a supplementary. Signora McGuinness ukoll għandha mistoqsija supplementari. Grazie, Sir President u grazzi Kommissarju għal risposti tiegħek. Jekk hemm problemi bis-sistema prezenti ta' cross compliance, kif se nindirizzaw il-potenzjal ta' problemi oħra jekk l-affarijiet ikomplikaw l ta' plastru muwiet xaġa li nsibu fil dokument fuq il-riforma ta' CIP. Xtaqt daqxej informazzjoni minn għatijak fuq dan. Kommissarju jek jużbu. It's okay. Donc, euh, moi, ce que je constate actuellement, c'est que justement... Fil-prezent nistanajt illi huma il-konsumaturi, il-kontributuri, l-NGOs li huma l-aktar interessati f'dil kwistjoni u li jitolbu ħafna affarijiet mill-bdewa Ma dan kollu naħseb ukoll li nistgħu nagħtu il-mezzi lill-bdiewa sabiex ikun jistgħu jikkomunikaw fuq l-isforzi li qed jagħmlu u anka meta jiġu biex jikkommerċjalizzaw il-produzzjoni tagħhom. U fis sistema ta' kwalità għal prodotti agroalimentari li ħan irreformaw, ħanatu kol possibilità l-bdiewa illi komunikaw b'mod aħjar grazzi għal prodotti tagħhom fuq l-isforzi Kolla li rridu jagħmlu fuq l-elementi kollha li rridu jieħdu konsiderazzjoni inkluża il-kwestjoni marbuta mal-biodiversità. L-aktar anka jridu jieħdu konsiderazzjoni sistemi differenti ta' produzzjoni agrikola li ġdien id-diversità ta' produzzjoni agrikola, naslu wkoll sabiex nikkonsidraw ukoll kwistjoniet marbuta ma' biodiversità u l-ambjent u l-fatt li napoġġaw fil-qafas tas CAP diversità tas sistemi ta' produzzjoni u li napoġġaw ukoll kuntat dirett bejn il bdiwa il-produtturi u l-konsumaturi u dan ħajkunu ħajkun mezz kif il-bdiewa jikkomunikaw b'mod aħjar grazzi għal prodotti li ibijaw taħt il-kondizjonijiet kollha illi għandhom jirrispettaw. Hemm ukoll mezzi oħrajn illi ġa jintużaw ir-rabta bejn il-produzzjoni agrikola u t-turizmu rurali, dan huwa mezz ieħor kif nippermettu l bdiewa sabiex jikkomunika fuq il-ħidma tiegħu fuq kif iżomm l-ispazju tiegħu u kif iżomm il-pajsaġġ Fedan ovvjament ix-xogħol produttiv li jagħmel bidwi. Naħseb li l-istrumenti kollha li huma preżenti fil-qafas ta' CAP u li jistgħu jisaħħu fil-ġejjini jistgħu jintużaw mill-bdiewa sabiex ekonomika waħjar fuq l-isforzi li jagħmlu. U anka fuq il-mistoqsija l-oħra li eh, tresqet għalija ir-regoli fuq l-ambjent jew fuq l-attivitajiet ta' xogħol illi jagħmel li ħaddem bidwi sabiex ħaddem tajb riżorsi naturali mhijiex separata mill-kwistjoni ekonomika u mill-kwistjoni soċjali. Fil-proposti li ħankunu qed nagħmlu ħan nitkellmu dwar dan wara 17 ta' Novembru l-idea mhijiex illi niffokaw fuq affarijiet oħrajn unaddu mill-kwistjoni ekonomika u soċjali u kwistjoni ambientali biss, imma li ninkludu kwistjoni ambientali fil-riflessjoni tal-bdiwa kollha. U fil-ġejjien nitkellmu fuq bidja iktar kompetittiva, l-bidja se tkun produttiva mill-perspettiva ekonomika, mill-perspettiva ambientali, u l-mod kif immexxi bidwi riżorsi naturali. Imma wkoll anka u importanti l-aspett soċjali, l-ħolqien u żamma tal-ambjent rurali. Mhux għax insaħħu l-aspett ambjentali jew ġestjoni tajba tal-rizorsi naturali ta' TCAP nkunu qegħdin indajfu il-kapaċità tal-bidwi li jkun kompetittiv mill lat eh, ekonomiku u soċjali. Meta jkollna dokument quddiem nkun nista' nagħti eżempju eżempju konkreti fuq dan, grazzi. Thank you very much indeed. Now, we're going to move to the last question to Mr. Cholos, to the question number 37 by Mr. Chuntis. Mistaqsija 37 Mr. Chuntis, fonta garanzija għal-bdiewa u sajjida Gregi. Il-Komissarja kħiġbu. Donc le programme de développement rural euh, pour la période 2007-2013. Euh, Il-periodu il-programm għal Greċja mill-2013 li għandu fondi mill-fond eh, minn fond tal-Unjoni Ewropea ma jitlobx programmi ta' modifika fid-dawl tal-fond ta' garanzija. L-autoritet grigi ma batu lebda talba u dim DG Agri u jemżon nisqu fuq il-fat li ma tinġu għas sussidjarieta huma l-istati membri li proponu il-kontenut ta' miżuri ta' żvilupp rurali skont regoli ta' żvilupp rurali ovvjament u artiklu 19 ta' regolament Regolament 698 tal-2005 fuq l-IRDF programmi ta' żvilupp rurali jistgħu jiġu riveduti jekk l-istati membri jixtiequ li jagħmlu dan wara il-Komitati ta' Monitoraġġ Nazzjonali ituhom il-permess u wara l-approvazzjoni tal-Kummissjoni, ovvjament. Meta niġu għas-setturi ta' settur tas-sajt fil-Greċja, l-awtoritajiet nazzjonali informaw l-Kummissjoni Ewropea li għandhom l-intenzjoni illi iwaqfu strument finanzjarju ġita biex jippermettu operaturi żgħar biex jibbenefikaw. Skont l-autoritajiet Griegi, dan l-istrument finanzjarju se jingħata taħt reġim finanzjarju li ġaġi stabilit. Aħna ġa familjari b'dan ir-reġim u il jishti jixtiequ jużaw programm operattiv sabiex jikkofinanzjaw din l-iskema. Dan taħt il periodu 2013 Il-Kommissjoni hija favorevoli sabiex jitwaqqaf dan l-istrument, sabiex pilastru principali tal-proċess operattiv non jista jitwaqqaf u dan skont artiklu 34 u 37 tal-regolament 49 tal-2007. Il-Fond Ewropew għas-sajt ħaj kontribwixi minn 30 sa 35 miljon euro għal dan il-għan. Il-Kumitat ta' Monitoraġġ ħajjejn blażla tal-beneficjari ta' dan il-fond l autoritajt Gregi qed jiffinalizzaw il-pjantazzjoni ħalli inkludi kondizjoni ta' kif ħajaħdem dan fil-prattika il-Kommissjoni tistenna illi dan l-istrument ikun qed jaħdem qabel l-aħħar tal-2010. Is-sur ċonidis. sur ċontis għanzi, grazzi. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju. Kienet risposta kważi eh, totali li tajtni, grazzi ħafna, pero permetti li najt illi kienem proposta speċifika ħafna li saret mill-gvern Grek. Inti kontet tajt jiddependi jekk eh, sanaħnu mill-2010, jekk dan ħajtħaddem mill-2010, jiddependi jekk it-talba għal għal finanzjament jasarx fil-ħin mill-gvern Grik. Dan huwa l-punt li xtaqt risposta dwaru fil-qosor jekk joġbok jgħid il-President. Sabiex niċċaraw il-kwistjoni kella żewġ aspetti rabta ma' settur agrikolo, l-intraprizi zaru medji fis settur agrikolo u liħor fis settur tas sajt li għat fir risposta u illi l-autoritajiet gregi mamlux domanda l-istrument indirizzat tal intraprizi zaru medji fis settur agrikolu imamlu domanda settur tas sajt għas settur tas sajt jina għat illi wara it-talba tal-Gvern Grik dan l-istrument jista' jkun less qabel l-aħħar tal-2010 u dak kien dak mis-settur agrikolu billi ma kienx hemm hemm talba mill-Gvern Grik ma nistax intikom aktar elementi. Eh, Saqni preċiża li huwa l-Gvern illi huwa jieħu deċiżjoni wara eh, talba għal modifika tal-programm rurali kunem hemm deċiżjoni mill-boards konċajn automatic gvern jħu deċiżjoni imma għas-settur agrikolo s'issa ma kena lebda talba, grazzi. Grazzi ħafna, komissarju, Naddu issa għal mistoqsijiet li s-Sinjura Damanjaki nibdew minn mistoqsija numru 40 ix ċert kemm nistgħu ndaħlu t sena imma fil 8 nofs ridu nieqfu. fil 8 nofs fil-ħin jgħid il-President rridu nifu sabiex eh, l-interpreti jiklu xaħġa qabel ikomplu fid-disa. Ġara darba s-sinri damanjak tiħu posta, tista tibda. Thank you. Thank you, President. European Union Aquaculture is at the for Grazie ħafna nafu li l-Ewropa bħalissa t-prova tmexxi l-iżvilupp sostenibbli aħna nafu li s-settur agrikolu għandu eh, jiena tara fl-iktar flassi u l-valuri li għandu l-Kummissjoni adottat komunikazzjoni bit-titlu il-bini ta' eh, bini sostenibbli għall-akwakultura u Aħna din nippruvaw nippromovu l-ewwel nett il-settur tal-akwakultura fl-istess ħin nippruvaw naraw li jibqa' kemm jista' jkun sostenibbli u ntejbu t-tmexxija ta' dan is-settur. F'din il-komunikazzjoni l-Kummissjoni qiegħda tidentifika numru ta' miżuri li għandhom ikunu identifikati min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi fuq il-kull livell. Sabiex aħna nindirizzaw l-isfidi kollha li qed iħabbat wiċċhom jispiċċu magħhom is-settur sabiex għajna nappoġġaw l-iżvilupp tal-settur tal-akwakultura bħal produzzjoni anke tal-xell ta' molluski. Aħna qegħdin nippruvaw nimponu wkoll ċertu standards għal għal dawn prodotti tal-baħar li huma daqshekk importanti għall kummerċ. Il-Kummissjoni wkoll stabbilixxiet eh, komunikazzjoni dwar il-mart tal-shellfish u eh, anke din nippruvaw nagħtu kemm jista' jkun appoġġ xjentifiku. Aħna din nippruvaw nikkontrollaw mill-qrib flimkien mal-Istati Membri il- il-fatt li hemm ħafna oysters li qegħdin imutu b'raġunijiet li aħna ma nafux eżattament x'numa, nippruvaw ninvestigaw iktar fuq dan il-virus illi jidher li huwa marbut ma' dawn il-ħafna eh, oysters li mietu. Aħna wkoll f'Ġunju tas-sena 2010 ressaqna proposta kellna rapportanzi minnaħa tal- plenarja nħat tal-Parlament kien rapport ta' Guido Milana aħna nappoġġaw l-appoġġ tal-Parlament u aħna tal-opinjoni li attivitajiet fil-fatt tal-akwakultura sostenibbli għandhom ikunu appoġġjati kemm jista' jkun permezz tal-politika komuni tas sajtu u li dan l-aspett għandu jkun kopert ukoll permezz tal-istess politika. Il-Kummissjoni hija konvinta li sabiex ngħinu lis settur sabiex jorganizza ruħu ħafna iktar b'mod effiċjenti rridu insaħħu l-organizzazzjonijiet interbranċ u tal-produtturi ħalli bekk jiżguraw li jkunu qed isu l-ħtiġijiet u jaraw li l-prodotti tagħhom ikunu ta' valur ħafna iktar għoli ta' kwalità iktar tajba. Grazzi ħafna sur Kelly Kjoġba. Grazzi ħafna sur Kummissarju, Sinjor Kummissarju ta' dik it-tweġiba tiegħek U dwar din kwistjoni naxtaqt ngħidlek illi fl-aħħar investigazzjoni saret fl-Irlanda rajna illi ħafna mill-ħut li kienet jidħol fis-suq ma kellux eh, ma kellux l-isem eh, ma kien kollux it-tekketta li suppost kellu pereżempju minn kienet jaħseb li kienet ikoll il-bakkalja u kienet ikoll tip ta' ħut oħra. Jiena nixtieq nistaqsi lill-Kummissarju x'taħseb illi aħna nistgħu nagħmlu dwar din il-problema naturalment flimkien mal iżvilupp ta' akwakultura sostenibbli. Iwa, ħan nisma' wkoll minna mistoqsijona ħadd sur Gallagher. Grazzi ħafna sur President qed nieħu kost ħafna li mitweġiba tal kummissarju nista' nara li l-akwakultura ħadd tkun eh, importanti ħafna u ħajkollha rwol iktar importanti wkoll fil-kuntest tal-politika komuni tas-sajt. Jiena nixtieq ngħid li hemm opportunitajiet kbar sabiex noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol speċjalment f'dawk l-qosma fejn hemm ħafna rata għolja ħafna ta' qatt. Eh, aħna nafu illi nistaw fil-fatt nikkomunikaw l-opinjoni tal-stati membri u aħna nafu nistaw nikkompromettu fuq eh, ikel ta' kwalità tajba, però rridu niżguraw illi kunem hemm awtorità waħda li ħad ħossib l-akwakultura u mhux ikun hemm ħafna dipartimenti differenti li ħajkun qed jiddossib dan l-istess suġġett. Grazzi ħafna Sinjor Kummissar Kjoġbog. Grazzi ħafna Sur President. Jiena nixtieq naqbel ma' Sur Gallagher li ħajkun opportunitajiet kbar ħafna fis-settur tal-akwakultura u aħna nixtiequ rridu noħolqu ħafna opportunitajiet ta' xogħol għalhekk aħna qegħdin nippjanaw fil-fatt li jkollna kapitlu differenti fil- fil-riforma tagħna tal-politika komuni tas sajd u aħna qegħdin nippruvaw ukoll naraw e, nifformulaw linja ġdida ta' fondi. Aħna nafu dwar dawn il-problemi u naqbel dwar l-istabilità ta' dawn il-prodotti għalhekk aħna nixtiequ li jkollna kapitlu fil-forma tal-politika komuni tas-sajt u aħna din nagħmlu kullu nistgħu min-naħa tagħna sabiex niżguraw li jkun hemm l-istess livell għal kulħadd bejn is-sajt tagħna u dak is-sajt e, li qiegħed jipproduċi prodotti li mbagħad aħna nkunu obbligati li nimportaw. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall mistoqsija numru 41 minnat sur Sukalas dwar l-użu tar riżorsi tal-Fond Ewropew għas-sajt, Kummissarju Kjoġbok. Jiena nixtieq nirringrazzja ħafna lill-sur Sukalas għal din il-mistoqsija minħabba li din hija kwistjoni importanti ħafna jiena u jiena nixtieq ngħid bot miftuħ ħafna li l-implementazzjoni tal-Fond Ewropew għas-sajt għadu ma għadu ma sodisfanix kif seta' il-ħlas mnaħa tal-Kummissjoni l-Istati Membri ammontaw għal 5% tal-allokazzjonijiet tal-IFF, però minn l-informazzjoni li ġivejna dal-aħħar minn tal-Istati membri fil-qafas tal-rapporti annwali nirċivu rew li sa l-aħħar tas-sena 2009 kien hemm 18.2% tal-allokazzjoni tal-IFF li kienet investita fil-proġetti konkreti din hija xi ħaġa li tqawwilna naqra qalba qalbna u aħna naraw ukoll li dawn mhux biss qegħdin jinkludu premium issa ukoll ċertu punti oħrajn ta' żvilupp sostenibbli u dan hija daqsxejn lura però minħabba il-xogħol li hemm bżonn sabiex aħna nistabbilixxu sħubija. Ir-raġuni ta' din l-implementazzjoni hija minħabba il-demin fl-implementazzjoni tal-IFF u anke id-demin fl-implementazzjoni tal-programmi operattivi li xi kultant kienu adottati fl-aħħar tas-sena 2008. U anke il-sistemi ta' ġestjoni għadhom lura u anke l-effetti tal-kriżi ekonomika fuq eh, is-settur tas-sajd fuq dan f'dan il-livell ta' implementazzjoni għadu kmieni li naraw jekk l-IFF laħaqx dawn l-unijiet aħna nistgħu naraw li ħajkun hemm ħafna iktar informazzjoni permezz ta' evalwazzjoni temporanja sal-aħar tas-sena 2011 huwa diffiċli ħafna wkoll li naraw x'jistgħu jkunu l-aħjar prassi f'dan il-qasam minħabba illi l-istati membri għandhom immonti differenti ħafna u anke minħabba illi dan jista' jkollu impatt fuq ir-rata ta' tal-mod ta' kif jintefqu flus. Pereżempju l-Lexis numru wieħed dwar il-miżuri tal-flotta tal-sajt tal-komunità dawn huma faċli ħafna li jintefqu iżda l-oħrajn ma tantx huma daqshekk faċli issa dwar l-avvenimenti li kien organizzat mill-Presidenza Belġana settembru li għadda, il-Komissarju kienet jirrakkomanda ċertu tekniċi anke dwar l-użu ta' faċilitaturi, dwar is-simplifikazzjoni ta' ċertu prodotti ta' ċertu metodi ta' produzzjoni aħna naħsbu li rridu wkoll nużaw dawn il-possibiltajiet. L-implementazzjoni tal-programm ta' kooperazzjoni Grieg sena 2007-2013 dan għaddu ma kienx implementat, jiena dispeċini il l da, però kien hemm dewmin konsiderevoli. Sa sena 2010 aħna rajna illi il-ħlas kien jammonta biss għal 5 miljuni 600.000 euro. Dan jammonta bissa 2% tal-allokazzjonijiet li kollhom jitħallsu, dan huwa ammont żgħar ħafna. U dan kien minħabba l-problemi li kien hemm dwar l-istabiliment ta' sistema ta' ġestjoni ta' problemi u riski u l-kriżi finanzjarija responsabbli kollha xi ftit middew minn mod speċjali minħabba dawn miżuri u l-Kummissjoni bħalissa ukoll taħseb li rridu nimplementaw dan fil-kuntest tal-IFF kemm jista' jkun irridu nimxu qudiem. Grazzi ħafna sanna żewġ mistoqsijiet ehm, supplementari s-sur Sirkalla s-sur Kemm. Grazzi ħafna għal dik it-tweġiba kompleta, Kummissarju. Inti titkellem fuq is-sitwazzjoni ekonomika dajfa ħafna l-possibilità li jista' jkun l-implementazzjoni ta' dawn il-proġetti ma titkomplix għal dak li kien disponibbli skont li FF jiena nixtieq neħu l-opportunità sabiex ngħid illi aħna għandna ċertu dispożizzjonijiet illi li jimponi proibizzjoni ta' ċertu ammont ta' tas-sajt. Dan ifisser allura illi ħajkun hemm xi nies li ħajtilfu x-xogħol tagħhom jew inkella ħajkun possibbli li nestendu dispożizzjonijiet sabiex niskuraw li jkollna wkoll kundizzjonijiet tas-sajt li huma sostenibbli sur kellik jogħġbok. Grazzi ħafna. Sinju Kummissarju, fil-mistoqsija għana saqsejnik dwar Liema stati membri għaddin jagħmlu din il-prattika u jiena nixtieq nkun naf stati membri huma eżempju ta' l-ar u l-aħjar eżempju dawk li mhumiex daqshekk eżempju tajjeb nixtieq li forsi tgħidilna jekk tistax, tgħidilna din l-informazzjoni u l-President interrompi jgħid li din tkun l-aħħar tweġiba il-ħajkonna mbagħad ikollna nwaqfu s-seduta. Grazzi ħafna sur President, sabiex nwieġeb li sur kelli li għannet jina nishtennajt ngħid li fuq level ġenerali l-pajjiżi li jkollhom sistema li għandhom sistema aħjar tal-compliance naħseb li kun iktar faċli li jassorbu l flus din hija regola ġenerali u fuq level ġenerali jiena kolli nammetti illi l-pajjiżi tal-Mediterran għandhom problemi kbar. U aħna jiena jkolli ngħid lis-Sur Tsukalas illi l-Greċja għandha problema partikolari ġifieri aħna rridu nkunu ċerti illi nistgħu ngħinu kulħadd sabiex bekk kulħadd jista' jassorbi l-fondi aħjar. U għalhekk aħna qegħdin ngħidu illi hawnhekk ħanamlu dak kollu nistgħu sabiex nissimplifikaw ir-regoli ta' l-absorption u għalhekk għandna din il-linja tar riforma tas CFP li ħad tkun iktar faċli sabiex nassorbuha. Issa dwar il-mistoqsija l ismajna jiena nixtieq ngħid illi aħna deċidejna illi dan ir regolamentu tal-Mediterran għandi jkun implementat u mill-ewwel ta' Ġunju aħna rridu nimplementaw dan ir-regolament u mhux ħajkun hemm mod ta' kif aħna nistgħu mmorru lura minħabba li jekk konna nemendaw din ir-regolament aħna ħajkonna bżonn ta' xi sentej jew tliet snin. U aħna ħan implementaw din ir-regolament kooperajna mal-awtoritajiet Griki u spjegajnilhom milli Iridu nimplementaw dan ir-regolament mingħajr ma jkun hemm iktar dewmien. Dan ifisser ukoll li naturalment id-dispożizzjonijiet kollha illi għandna dawn id-dispożizzjonijiet kollha li jridu jintlaħqu dan ifisser ukoll li aħna iridu nużaw il possibiltajiet tagħna kollha ħallibek nagħtu l-fondi ħalli nagħtu kumpens. tinja xaħġa xi ħaġa li jiena nixtieq ngħid nirreferi għal trollers u għal tip ta' vapuri kollha jridu jagħtuna eżempju tajjeb ħafna ta' compliance u aħna ħanamlu dak kollu nistgħu sabiex. Nużaw il-fondi li għandna dispożizzjoni tagħna ħalli nagħtuhom opportunità li jkollhom tagħmir aħjar ħalli bekk huma jkunu jistgħu isejbu il-prodott tagħhom. Grazzi ħafna, Aziza Kummissarju, nirringrazzjawkom il-koll, dak li l-ħin għal mistoqsijiet orali, mistoqsijiet oħrajn li ma kienx hemm tweġiba orali għalihom, kollha tweġiba b'mutu. Nagħlaq din il-parti u nissospendi il-sessjoni sal-disa tal-lejla.